Sinjuri, mena fuq l-agenda għal votazzjoni skont il-proċedura simplifikata il-rapport ta' Sur Sondengard fuq il-kwitanza 2007 l-Baġġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Għas-sena 2007 e, taqsima numru 2 kun li għandu xaqsam għal-Konsil Ewropew. Jina nishtiq hawnhekk nagħmel mistoqsija l-rapporter imma qed nara l-emozzjoni torni kjoġbok. I rise under rule Jiena qed nitkellem skont l-artiklu 173 għaliex il-membri għandhom ikollhom l-eżerċizzju tal-mendat tagħhom mod ħieles. U bħalissa fid-dibattitu li kien hemm dalodu inti l